Meine Damen und Herren, wir, ich nehme die Sitzung hiermit wieder auf. Signori, inkomplu bil-laqa tal-plenarja tagħna, nkomplu minnu fih bil-votazzjoni, nkomplu bil-rapport Grosh fuq eh, trasport tal-passiġġieri tal trasport domestiku tal-passiġġieri bil-ferroviji. Għandna 42 emenda, ħanivutaw fuqhom flimkien favur, kontra, astenzjonijiet